tar-Renju Unit eh, batuli komunikazzjoni fuq l-Onorevoli Palmer eh, illi eh, se jistostitwixi l-Onorevoli Wilmot mit-3 ta' Ottubru. Eh, Uwa se, se, jkun membru sħiħ tal-Parlament skont il regolament Wara il-